il-ġimgħa li għaddiet. Minkejja l-isforzi kollha l-Kunsill Ewropew ma setax lanqas jagħmel dan. U hemm bżonn nammetti illi dan nuqqas ta' unanimità biex naslu għal dawn il-konklusjoni għal dawn id-deċiżjoni konkreti jistgħu jkunu pass lura fir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-Balkani tal-Punent għall politika ta' eh, tkabbir tagħna li jibqa' strateġija tagħna għal paċi u stabilità fl-Ewropa. Imma dan ma jfissirx illi se nifqu hawn Dan ifisser biss illi hemm bżonn ta' iktar sforzi. Naħseb li huwa importanti li wieħed itenni illi fil-Kunsill kulħadd jaħseb l-istess fuq l-impenn tagħna lejn il-perspettiva Ewropea tal-Balkani tal-Punent. L-importanza taż-żamma u tat-tisħiħ tal-impenn Ewropew fil-Balkani eh, tal-Punent hija ħaġa li kulħadd jaqbel fiha fuqha ġifieri stati membri kollha jaqblu u bad ċara l kulħadd fl-Unjoni Ewropea illi r reġjun fuq l-adba tagħna se nkomplu nagħmlu dak li nistgħu biex ngħinu dan il-proċess ta' riforma. Il-Kunsill Ewropew kellu dibattitu twil fuq il-kwistjoni ġimgħa li għaddiet u fl-aħħar il-mexxejja qablu illi morru lura għal tkabbir qabel is-summit ta' Zagreb ta' Mejju tal-2020 fil-Kunsill aħna lesti naqdu dmirna u l-Presidenza tibqa' impenjata biex tagħmel dak li tista' biex tara kif nistgħu jkollna rotta lejn riżultat li jkun wieħed pożittiv. Nixtieq ukoll intenni kemm huwa importanti illi l-Maċedonja tat Tramuntana u l albanja jkomplu jagħmlu progress konkret fil-proċess ta' riformi tagħhom. Ir-riformi bżonjusi biex ikunu jistgħu jimxu l qoddim huwa huma importanti għax dawn huma riformi illi n-nies il-popli dawn iż-żewġ pajjiżi talbu għalihom. U għalhekk hemm bżonn li wieħed itenni illi skont l-impenn għall valuri Ewropej jibqa' essenzjali għal dawk kollha li jixtiequ sħubija fl-Unjoni Ewropea. Nagħlaq billi ntenni l-apprezzament tal-Maċedonja Eh, ta' tramuntana bil-firma eh, tal-ftejim storiku l bidla tal-nisem tal-pajjiż. Il-presidenza tilqa' ukoll ir-rieda politika li jimxu l qudiem u dan ġie muri dejjem mill-gvern tal-Albanija minkejja ambjent politiku polarizzat jiena konvinta li waqt, jasal il-waqt biex dawn l-isforzi jkunu premjati. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi Onorevoli Ministru issa il-Kommissarju Hahn fisem il-Kummissjoni. Sinjura President, Onorevoli Membri, nhar il-ħamis fil-Kunsill Ewropew il-mexxej tal-Unjoni Ewropea fallow milli eh, jimpenjaw ruħhom biex jiftħu l proċess ta' sħubija mal-Maċedonja ta' Tramuntana u l-Albanija, l-maġġoranza kienu lesti Eh, jgħidu iva għal ftuħ ta' negozjati imma b'dispeċir bżonn wieħed jgħid mhux il-Stati membri kollha kienu f'pożizzjoni li jieħdu pożizzjoni u għalhekk niwsa l-opportunità fil-Parlament Ewropew biex nirringrazzja mod partikolari l-Ministru eh, Tuporajnen għal determinazzjoni personali u l-sforzi kollha tiegħek biex tipprova ssib soluzzjoni xi ftit ġranet qabel fil-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali imma kif nafu ma kienx possibbli imma nixtieq nieħu din l-opportunità fil-presenza tad deputat tal-Parlament Ewropew biex nirringrazzjak tal-isforzi kollha tiegħek u tat-tim tiegħek. Il-fatt li ma kienx possibbli li naslu għal ftehim huwa ta' disappunt kbir u ntenni dak li għadt il-ġimgħa li għaddiet fil-Lussemburgu wara l-ewwel falliment dan mhux mument ta' glorja l-Unjoni Ewropea issa qegħdin f'salib it-toroq. Ma ninsewx illi teżisti l-unanimità fuq ħaġa waħda il-Balkani tal-Punent għandhom bżonn ferm iktar deċiżjonijiet qalbina bħal Vespa u wara l-falliment tagħna eh, bir-riżultat tal-ġimgħa li għaddiet għandna bżonn nirriflettu sew fuq kif nistgħu nwieġbu dawn il-mistoqsijiet li ġejjin li huma l-inċentivi tagħna biex ikkonna ehm, suċċess fejn hu l-impenn l-appoġġ tagħna għal dawk illi jieħdu dawk ir-riski politiċi serji. Aħna ovvjament għandna bżonn nkunu onesti mal-pajjiżi tal-Balkan tal-Punent u e, mhux il-fatt li nkunu ħbieb mal-ġirien tagħna imma hija laqgħa tagħna mal-istorja skont it-trattati u nkomplu bil-proċess ta' unifikazzjoni li beda tant snin ilu u data mill parti wkoll mill interessi ġeopolitiċi tagħna. Sat membri tal-Unjoni Ewropea issa għandhom bżonn jiċċaraw kemm l-impenn tagħhom huwa serju lejn il-Balkani tal-Punent għal dik l-integrazzjoni Ewropea. Maċedonja tat Tramuntana u l-Albanija mhumiex ħatja ta' din is-sitwazzjoni. Dawn iż-żewġ pajjiżi għamlu dak li ġie mitlub minnhom u r-rapporti kollha eh, jirkonoxxu dan il-fatt kien hemm riformi impressjonanti fil-Albanija u fil-Maċedonja tat Tramuntana għal dak li huwa l-istat tad dritt. Ir-riforma tal-ġudizzjatura, il-ġida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata kien hemm politiki fl-Albanija wkoll dan huwa suċċess sostanzjali u il-ftim ta' Brespa wkoll kien uh, suċċess kbir għabbalsi ta' tmexxija, kuraġġ u determinazzjoni biex jinelbu l-ostakoli tal-passat u dan minħabba futur iktar sabiħ u dan ukoll jott għal ftehim ta' viċinat bejn Maċedonja tat Tramuntana u l-Bulgarija. Responsabbilta' tagħna issa hija illi inkunu solidarjetà tagħna ma' dawn il-pajjiżi, ċittadini tagħhom huma disappuntati ħafna għandhom id-dritt illi jaħsbu illi ehm, ġew disappuntati ħafna imma hemm bżonn li jibqgħu fiduċjużi għax aħna l-impentana jibqa' kif kien. Ma ġiex inbidel l-Unjoni Ewropea tibqa' dejjem din l-integrazzjoni tibqa' ehm, għan strateġiku U għalhekk l-Unjoni Ewropea se tmur lura fuq din il-kwestjoni qabel il-summit f'Zagreb f'Mejju tal-2020 u jiena nkompli nożettama il ikun hemm riżultat pożittiv. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġa l-Albanija u l-Maċedonja tat Tramontana f'kull mod possibbli biex tiżgura li riformi jibqgħu implementati fl-interess taċ-ċittadini u biex inkomplu nippreparawhom għal futur fl-Unjoni Ewropea. Naħseb issa wasal il-waqt illi nuru s-solidarjetà ma' dawn ċittadini tal-pajjiż u tar-reġjun kollu kemm u nappoġġawhom. Nifhem bi sħiħ id-disappunt tagħhom u forsi kemm iħossuhom sfiduċjati imma mill-ġdid għandna bżonn ngħinuhom biex jelbu din is-sitwazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni se nagħmlu dak li nistgħu biex nagħmlu hekk. Grazzi ħafna, President. Thank you, Commissioner. Grazzi ħafna sur Kummissarju. U issa niftħu il-lista tal kelliema u fisem il-gruppi għandna l-Onorevoli Kovacev fisem il-PPE. Grazzi ħafna PPE u għatassob disappuntat b'inqas stabilità tal-Kunsill li jibda n negozjati mal-Maċedonja tat Tramuntana u l-Albanija. Aħna nifhmu li deċiżjoni tal-Kunsill iwassal messaġġ terribli ġeopolitiku kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun. Ma nistgħux nistennew sa summit ta' Zagreb is-sena d-dieħla għandna bżonn illi nsowwu dan l-iżbal kemm jista' jkun malajr għax se jkun hemm konsekwenzi politiċi mhux biss dawn iż-żewġ pajjiżi ma fir-reġjun kollu kemm hu l-Unjoni Ewropea mhuwiex konsistenti fil-messaġġi tagħha. Il-Presidenza Bulgara poġġa l punt ta' tkabbir wara 15-il sena wara s summit ta' Thessaloniki u il-msieħba tagħna eh, tal-Balkan tal-Punent eh, huma fl-interess tagħna stess li integrawhom li inkluduhom illum qabel għada. U Russja, it-Turkija, ċ-Ċina, eh, l-Arabja Sawdita ikunu jridu iżidu l-influenza tagħhom skapitu tal-perspettiva Ewropea u għalhekk għandna bżonn mill-ġdid ikun l-fiduċja ta' ċittadini ta' dan ir-reġjun kemm jista' jkun malajr għandna bżonn ninvestu wkoll il-fondi f'strumenti ta' komunikazzjoni effettivi biex nirribattu l-influenza tal-Unjon ta', ta pajjiżi oħra fil-Balkani tal-Punent. Iva, tfadal riformi pendenti, pereżempju l-implementazzjoni tal-ftejim bejn Sofja u Skopja mhuwiex tajjeb. Mhux għas-sitwazzjoni x'imda qed insaqsi għaliex wara pressjoni minn l-estern il-pajjiżi mbagħad jqumu minn manipolazzjoni u tawiċ ta' fatti storiċi u dan jgħod ukoll għal kwistjoni toħra fir-reġjun u fil-fatt l-integrazzjoni Ewropea ma tistax tiddependi biss fuq persuna waħda u fuq il-kuraġġ ta' dik il-persuna biex issolvi problemi li ilhom magħna u jekk l-oppożizzjoni mbagħad tieħu l-ħakma taqret kollox aħna nixtiequ illi nħeġġu dawk it-tlet pajjiżi eh, fil-Kunsill illi jneħħu eh, jirtiraw iċ-ċaħda tagħhom u jkunu nistgħu niftħu dawn in-negozjati mal-Maċedonja tat Tramuntana u mal-Albanija u derwaqt għandna bżonn illi jkollna l-fiduċja mill-ġdid tal-popolazzjoni żagħżugħa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you. Just a moment. Mr. Kovachev, will you accept the blue card? just a moment please. I'm being advised and indeed it is true we normally don't take blue cards. Normalment fl waqt l-ewwel round ma jkollniex kartelluni blu um, se jkolli nirrifjuta talba tiegħek biex nżomm inżomma tradizzjoni morru issa as sinjura Piri għandek minuta u nofs għan-nob tal-essendi. Grazzi, President. Is-sur ċafiri nilqa l-speaker tal-Maċedonja tal-Parlament tal-Maċedonja ta' fuq ta' tramontana, dawn iż-żewġ pajjiżi verament ħadmu bisħieħ biex jimplementaw ir-riformi u jirrispondu għal kriterji għamlu l-parti tagħhom. Issa kien wasal eh, li naħna nagħmlu l-parti tagħna u nibdew in-negozjati. Il-Maċedonja tal-Tramuntana ila kandidat 14-il sena u l-Kummissjoni Ewropea ila li qalet li tajjeb nibdow eh, dan l-aħħar xar snin. Mbagħad kien hemm il-ftejim ta' Prespa dan irrikjeda kuraġġ politiku u anki l-mexxejja tagħna ġifieri biex iwaqfu dan il-konflitt tal-isem. Tal Imma did darba il-mexxej Ewropej ma kellhomx dan din il- din it-tmexxija kien propja Macron, ġifir il-President Franċiż ma weriex li huwa mexxej. L-Unjoni kellha ċans li turi li hija matura politikament imma aħna fallejna. Dan huwa ta' dannu għalina għax l-impressjoni li nagħtu hija waħda ħażina f'dan il f'dawn il-pajjiżi. Il-Kunsill Ewropew baqa siket fuq l-unika għażla politika fejn stajna minna differenza il-Zagreb, eh, il-summit ta' Zagreb f'Mejju tas sena d-dieħla se jkun tard wisq. Issa, għal Renew Europe, is-Sur Kuxnjuk. Grazzi, Signora President, kollegi, minkejja l-app bl-appoċ ehm, tal-istati membri, tafna stati membri, il-Konsill Ewropew reġa l-darbora ir-rifjuta li ftaħ negozjati mal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija dan huwa żball storiku. Aħna il-wedit tagħna maħniex kapaċi naraw li eh, nżommuhom. U dan ovvjament jimmina l-kredibilità iġib nuqqas ta' stabilità fir-raġjun Madana kollu il-Prim Ministru tal-Maċedonja ta' fuq għaj talab li jisiru snap elections. Għalek il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea iridu jerġgħu jikkonsidraw din id-deċiżjoni. Dawn iż-żewġ pajjiżi mhux l-ewwel darba li qal li uraw li huma parti mill-familja tagħna speċjalment matul il-kriżi tal-immigrazzjoni huma lesti jibdow in-negozjati eh, bażi ta' kriterji oġġettiva jiena bħala membru li ġej minn pajjiż li għaddejna minn dan kollu, naf li l-proċess jista' jkun burokratiku u bbażat fuq dispożizzjonijiet legali, ma xi kultant ikun hemm ukoll ċertu eh, eh, sentimenti politiċi xejriet politiċi fuq is-summit ta' Zagreb se naraw li se jkun tard għax dawn in-nies ta' dawn il-pajjiżi għandhom din il-ħolma tal-Ewropa. Nom tal-ħodor u lejjelli isur Butikofer. President, Sinjura. Kien hemm Franċis fuq deċiżjonijiet eh, politiċi kien qal li xi kultant l-iżball huwa minn xi reat. U dak li qed nagħmlu lill-Albanija l maċedonja ta' fuq eh, hekk huwa żball storiku Donald Tusk, Jean-Claude Juncker u Sinjura Tuperainen intom eh, ippruvajtu għal dan nixtieq nirringrazzjakom intom kontu eh, kritikajtu ħafna dak li ġara. Imma minkejja r-rabja l-fat li ma zammejniex mal-weda d dizappont din din deċiżjoni verament bla viżjoni u jaħasra l dawn in-nies tal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija. Imma mhux se noqgħod nikkritika is-sitwazzjoni ma nindirizza s-sur Macron. Fuq din il-pożizzjoni inti waħdek iżolat. Il-Parlament Ewropew jixtieq li jibni pont miegħek jixtieq. Jekk inti taqra r-reżoluzzjoni tagħna bir-reqqa, inti tista' tifhem li aħna se ngħinu eh, fir-riforma tal-proċedura eh, ta' sħubija. Imma ejja nagħmlu hekk imma Sur Macron, erġa lura fuq l-iżbal li għamilt għall-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq. Aħna li qegħdin ġewwa jisna ma rriduhomx mhux qed nagħmlu l-affarijiet sow. Issa is-Sinjura frisko. Grazie Presidente. Grazie Presidente. la dubbio, huwa importanti l-interess tal-Unjoni Ewropea. Eh, meta wieħed is relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Però eh, f'din il-żona hemm problemi u qed jimminaċċaw l-Unjoni Ewropea, influenza ta' Ċina u ta' Russja, il-preżenza ta' organizzazzjonijiet kbar kriminali u anki ta' terroristi, eh, politika oligarkika, ċittadini bżewġ passaporti torok Eh, iktar minn 50 eh, eh, musulmani. il Tisajn fil-mija fil-Kosovo. U dana ifisser illi l-istrument tal adezjoni kif ġara ma' Turkija bħalissa għaddej minn krisi. Forsi komissarju Han politika kommerċali Ewropea tajba jista ikun aħjar biex isolvi din il-problema u nittamaw li kulħadd jista' jkun waħdu bil-politika estera tiegħu. Il nipprovaw issa ma nidizappuntawx iċ-ċittadini Ewropej u naħsbu fuq iċ-ċittadini Ewropej mhux fuq iċ-ċittadini tal-Balkani tal-Punent. Half of the European Conservatives and Reformers. Issa. Għalli sijar, is-sinjura Fotiga. Grazzi, President. Ħames snin ilu Sur Juncker kien ħareġ saqarrija fuq il-tkabbir tal-Unjoni Ewropea. U dan ġab kriżi fil-relazzjoniet li kellna dak iż-żmien mal-Balkani tal-Punent. Inti taf, sur kummissarju, taf eh, kemm eh, eh, jinvolvi sforzi mill-mexxejja politiċi aħna il team stana rridu naħdmu ħafna biex dan il-proċess negattiv nerġgħu imorru lura fuqu. L-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq it-tnejn żewġ pajjiżi jistħoq ilhom li jinfetħu n-negozjati għax dawn irrispondow tajjeb għal kriterji kollha ilhom snin twal jistennew u fil-bidu tal-leġislatura l-ġdida il-Kunsill li tihom daqa ta' ħarta. Jiena nifim is-sur Macron ta' Franza flimkien ma' l-Olanda u d-Danimarka edin iwaqfu naħseb dan se tkun il-kriżi li jmiss. U din tista' tkun kriżi perikoluża ħafna għalhekk din id-deċiżjoni għandna morru lura fuqha mill-aktar fis. Grazzi. Grazzi issa għal grupp tal-GUE u e l-NGL minuta u nofs sor kullu loglu. Iva, grazzi. Intom, il-Balkani tal-Punent hija l-iktar zona vulnerabli fl-Ewropa. U emmek imbdiet l-ewwel gwerra dinjija mbagħad kien hemm ukoll il-gwerra tal-Jugoslavja. L-ewwel gwerra wara t-tieni gwerra dinjija minn hemm reġgħet inbdiet. Il-Maċedonja ta' fuq għamlet verament pass il qudiem storiku. Il-ftejn ta' eh, eh, eh, press ma' ġifir meta marru kontra nazjonalizmu fl-imkien mal-gvern tal-Greċja. Is-sur Zajf il-Prim Ministru miflok nejnuħ edin nalqulu l-bibin fwiċċu. L-idejat Ewropej li solidarjetà demokrazija aħna l-problemi tagħna qegħdin nesportawhom il-problemi tagħna l-konflitti. Smisna sidinnieħ biex jisma' Eh, dan il-President tal-Maċedonja biex jara min qiegħed jilab dawn il-lob politiċi mal-pajjiżi zzar. il pajizi zzar għandhom bżonna. Huma pajizi zzar huma huma pajjiżi deċenti. Grazzi issa Sur Castaldo. Ma nafx hekk hux qiegħed nissimo, għalhekk nisimu senjura Zofko al minuta nofs. Grazzi Sinjura. Eh. Iva, l-istrateġija tal-Balkani tal-Punent u koll xol imbeda għawnek għall-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq kienem l-laki jiena dizappuntata sal-axħar bil-konklużjoni tal-ġimma l-oħra dawn iż-żewġ pajjiżi verament ħadmu bisħieħ biex jilqaw u eh, l kriterji kollha biex inkunu jistgħu jinfetu negozjati ta' sħubija. Aħna konna qed naħsbu lis sinjal minn ħatana kienu se jkunu pożittivi. Dawn il-pajjiżi minflok ingħataw eh, daqqa ta' ħarta. Fil-proċess tal-armonizzazzjoni dawn il-pajjiżi ħafna drabi kellhom ukoll jirrifjutaw weddiet minn pajjiżi oħra. Il-messaġġ ħażin li qed nagħtu lir-reġjun u nħallu t triq miftuħa għal pajjiżi oħra biex jindaħlu fej ma wasalniex aħna. Dan huwa messaġġ strateġiku għandu effett fuq il-kredibilità tagħna u jimmina wkoll l isforzi tal-PPM e unu nirringrazzja l-Kummissarju ħan għax-xogħol li jagħmlu, imma ċertu membri tal-Kunsill Ewropew m'għandhomx viżjoni eh, biex ilestu dan il-proċess tal-paċi li imbeda mill dawk li ġew qabilna anki Jacques per pereżempju il-prezidenza tal-Kroazja hemm bżonn ikollha rwol importanti u turi l-Unjoni Ewropea li dak kollox li nistgħu nitilfu hija eh, eh, wkoll il-paċi. Kieġobkom il-President Fakkar biex insommu mal-ħin. Is-sur pikkula għal minuta u nofs. Grazzi. il-fatt li mhux se jkun hemm negozjati mal-Albanija u l-Maċedonja ta' Tramontana huwa żball oħxon min-naħa tal-Unjoni. Il-proċess ġie mblukkat imħabba konsiderazzjonijiet politiċi li qegħdin preżenti f'numru żgħar ta' stati membri dawk li jridu jirrinnovaw l-Ewropa. Dawn iż-żewġ pajjiżi laqgħu il-kundizzjonijiet li aħna minnilhom l-Unjoni Ewropea trid ukoll tirrikonoxxi l kuraġġ tal-Maċedonja tat Tramuntata li, li waqfu il- il-problem li kellhom mal-pajjiżi viċini tagħhom anki ġifiri il-pass il qudiem li li sar mill-ftirana fil-Albanija. Sissa ir-riformi is-sħubija kienu proċessi paralleli fl-Unjoni fil-Unjoni ma nix bżon konsensus, għanna bżon vizjoni li tiġi tradotta fazzjoni qabel ikun tard wis għaxem protagonisti oħra li jishti u jindahlu f'din iż-żona u jkollhom influenza fija u dawn ma jaqblux mal-valuri tagħna l-Unjoni tista' tiġi imġedda u tkun mexxejja fuq livell internazzjonali jekk tkun tagħtin eżempju l-ewwel net tiġifieri fil-viċinat qrib tagħha. Is-sur seġuħna, grazzi ħafna, Sinjura President, jien fil-qosor se nitkellem jiena naqbel ma tkabbir, jiena naqbel li dawn iż-żewġ pajjiżi jisieħbu mal-Unjoni Ewropea, imma kif jista' nżidu żewġ eh, postijiet fil-kunsil tagħna meta l-istituzzjoni tagħna kollox jiġi blukkat. Jiena nemmen fix-xogħol li nagħmlu aħna l-Parlament imma l-istituzzjonijiet Ewropew mhumiex eterni rridu nipproteġuhom u f'xejn jew ieħor irridu naraw kemm huma effiċjenti d-deċiżjonijiet tagħna fil-kunsil il-linji ta' politika eh, ta' politika tagħna qabel nagħmlu eh, il-tkabbir. Jiena favur l-Ewropa u nafx qed ngħid hawnhekk, jiena naħseb nistgħu ngħidu kif nistgħu nirrifermaw il-Kunsill u l-mod ta' kif dan jieħu deċiżjonijiet. Ġifieri qabel nżidu żewġ postijiet oħra madwar din il-mejda. Jiena naħseb li din hija pożizzjoni idea pragmatika li tista' wkoll salvagwardja l-istituzzjoni u ngħidu 10 snin, 30 sena oħra jiena nemmen f'din l-Ewropa. Ma nixtieqx li l-popli tal-Ewropa jisiru Ewroxettiċi mħabba li aħna ma jkunx il-viżjoni li naħdmu sew b'mod effiċjenti. Grazzi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 ma zamx mal-weda tijaw għal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija, ġifiri paċi u stabilta fil-Balkani minn flok, verament tom daqqa taħarta għal dawn iż-żewġ pajjiżi. Deċiżjoni x'imdow negozjati titkun bazata fuq kriterji oġġettivi l-Kummissjoni hija ċara dawn lesti. Franza, l-Olanda u Danimarka eh, bidlu il-regoli eh, tal-proċedura. Għalhekk issa n-nies ta' dawn iż-żewġ pajjiżi qed jiġu affettwati ħażin. Anki jekk għamlu riformi kbar, deċiżjoni hija bla viżjoni qiegħda taffettwa d-demokrazija u stabilità fir-reġjun. Il-Kunsill permezz ta' Macron qed isom qed jorruhom li jkunu xikunu l-isforzi tagħhom qatt ma sejħu l-kriterji. Imma hemm bżonn infakruhom u ngħidulhom li l-istituzzjoni Ewropej u l-istati membri l-maġġoranza tagħhom iridu li dawn jissieħbu il-Kunsil u koll juri dan biex jerġa' lura fuq id-deċiżjoni tiegħu mill-aktar fis. Grazzi ħafna. Grazzi issa għal-minuta. Is-Sinjura Bilde. Nirringrazzjak F'dawn il-pajjiżi il-salarji huwa ta' xi 400 euro. Dawn jagħmlu minn kollox biex jissieħbu manna, ġifieri meta jkun hemm nuqqasijiet eh, bħal l-Albanija hemm l-Iżlam radikalu u dan huwa pajjiż Musulman nafu li f'dawn f'din iż-żona hemm ħafna ġihadisti il-finanzjati mit-Turkija f'din il eh, ġifieri anki Erdogan ideħ jimirħu sa, sa dawn il, dan ir-reġjun korruzzjoni eh, anki u l-Albanija m'għandix tissieħeb, m'għandix nil-vokazzjoni għall-Ewropa u fil macedonia ta' fuq meta kien referendum fuq il-ftejim ta' Prespa għalhekk hemm bżonn aħna ngħidu li ma jistax ikun li dawn jissieħbu, ma jistax ikun inkomplu aħna ngħinuhom biex dawn jissieħbu. Grazzi. Thank you and colleagues before Grazzi kollegi qabel naddu għal kelim li jmiss xtaqt nilqa il-mistidna tanna l-Speaker tal-Parlament tal-Repubblika tal-Maċedonja ta' Tramutana, is-Sur Tanant Ċeferi, u għawnek hawnhekk ukoll fil-Galerija Diplomatika qiegħed magħna hawnhekk. Grazzi Sinjur tal liġejt Nilqa ġifiri nilqaw kaħna eh, għal dan id-dibattitu fuq dan is-suġġett. Huwa unur li jint qiegħed magħna dan id-dibattitu. U nispera li jkollok inti laqgħat tajbin fil-Parlament Ewropew. Issa nisimgħu il-kelim li jmiss għal minuta it-tur Tomaszewski, is-sur Tomaszewski. Mux ijataw? milli jider mhux qiegħed magħna. Għalhekk nisimgħu issa minuta u nofs sekonda għax qed jinbidlu il-nies fuq il-lista tiegħi hawnhekk. Sur Castaldo. Sur Castaldo. Grazzi President, kollegi, id-deċiżjoni u forsi aħjar ngħidu non-deċiżjoni biex nerġaw ma niftħux il-negozjati il mal-Maċedonja ta' fuq u għazbal storiku wara il-rakkomandazzjoni tal komissjoni u l-pozizjoni tal-Parlamentana. Hija ħaġa ta', ta mistħija u, u, u fil-fatt għandhom dritt huma jistaqsu jekk aħna verament irridux illi jidħlu fil-Unjoni Ewropea E, e, il macedonia ta' Nord u koll e, bidlet isima u biftejn speċjali mal-Greċja biex tersaq lejna. Aħna unnek qed nirriskjaw l-kredibilità tagħna. Aħna konna wednihom illi konna se noħduhom flimkien individwalment għabbażi tal-meritu. <clears throat> u dana huwa preċedent li ħassibna. Uh, eh, u waqt li Erdogan et jiprova jirġa jidħol fi Serbia eh, eh, u dina tista' twasal għal kriżi politika. Eh, jiena najt l-autoritajiet eh, tal-Macedonia u tal-Albania, tal albania li nifirħilom u nselmilom u nittama li ikunu jistaw jaslu għal-ħolma taħħom. Sur Bilċek, nir-ingrazzja il-ġimma, eh, deċizjoni tal ġemma l-ohra fil-Konsil Ewropew, verament, redet il-bazi kollha ta' xaġa iktar importanti fl-Ewropa. Problema ġeopolitika issa. Jiena press li Issa ngħidilkom li l-fatt li aħna maftaħnix ftaħniex negozjati mal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija l-ikbar żball li għatna għattamilna tnaqsilna l-kredibilità. U ma ninsewx li huwa fl-interess tagħna ngħid lil Franza l-Olanda u Danimarka dawk li ma jridux itkabbir, dawk kollha jekk aħna rridu unjoni li tkun rispettata fuq livell internazzjonali hemm bżonn li konna iktar influenza fil-viċinat tagħna fil-Balkani tal-Punent il-deluzjonija eh, kbira il-Maċedonija ta' fuq biex eh, ikunu konformi l-Unjoni Ewropea qablu biex jibdlu isem pajjiżhom. Il-tkabbir ġab ċertu sigurtà eh, l-laqda imma s-sigurtà mhix xi ħaġa li noħduha for granted hawnhekk iktar u iktar meta naraw ir-Russja kif taġixxi kif taġixxi t-Turkija. Hemm bżonn il-Balkani tal-Pument ikunu sikuri. Hemm bżonn nidaw imexxuhom lejn l-Unjoni Ewropea ġan ikunu suċċess tagħna jekk dan ma nagħmlu ja il-fatt li nfallu mhix l-għażla tajba. Grazzi. Minuta is-Sinjura eh, Santosh. Grazzi ħafna, President. Jiena nkun onesta u ngħid li bħalissa jiena verament diżappuntata. U minix waħdi, hemm in-nies fl-Albanija u ta' Maċedonja tal-Tramuntata għax dawn l-aspirazzjoniet li kollhom li jissieħbu issa twaqfu minkejja ġifiri l-tritana. Żewġ pajjiżi laqgħu il-kriterji, il-kriterji għamlu riformi aħna li tlabnijom kollha. Dan il-proċess ma jistax, ma jistax ikun li nwaqfu. Imma il-Kunsill ħalla li Macron jiddettalu. U koll naraw li ikunem pajjiżi oħra li jitħlu fil-reġjun li jkunu ta' detriment għal proġett Ewropew. Jekk aħna rridu nkunu verament mexxejja, jkollna viżjoni, jekk nkunu partner verament serju minna tilfux reputazzjoni tagħna, rridu naġixxu. Il-Kunsill falla imma aħna fil-Parlament se nżommu l-wedit tagħna. Grazzi. Għal-minuta sur Groxel. Grazie ħafna. Jiena jiddispjaċini fuq id-deċiżjoni tal-Kunsil biex ma jibdux ma jibdewx id-negozjati mal-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq. U ma rispettawx il-kompromessi li l-Maċedonja ta' fuq kellha tagħmel biex tidħol lejn l-Unjoni Ewropea. <clears throat> Għanna bżon ta' riforma tal-proċess ta' adeżjoni u anki istituzzjoni anke riforma istituzzjonali qabel ma jibdew in-negozjati, però din mhijiex frontiera jekk aħna għanna rida politika, aħna qed nibatu messaġġ ċar li l-Unjoni Ewropea mhijiex kapaċi istituzzjonalment tappoġġa eh, taċċetta pajjiżi li huma <clears throat> lesti jiġu dan huwa żball li eh, U dan huwa eh, veru eh, mal-Balkani tal-Punent fejn il-Maċedonja ta' fuq hija eċċessjoni f'reġun ta' deklin. Il-Maċedonja eh, hija tieqa ta' opportunità fejn l-Unjoni Ewropea tista' tibat dawl irridu nibatu uh, messaġġ li l-pajjiżi li rifjutaw il-populizmu u l-korruzzjoni għandhom futur jekk aħna ma nistawx nibatu dan il- Messaċ irridu najduħċar. ċar. Edin ġa tard il-President et jafza illi irridu nirrispettaw il-ħin inkella se jaqtalhom il mikrofono Għal minuta Surberg. President. L-ekonomija tal-Unjoni Ewropea għanda qoddima sfidi kbar, anki inċertezzi bil-Brexit. U allora għaliex issa għanna nikkonsidraw illi naħsbu illi sendaħlu il-Macedonia u l-Albanija li huma ekonomiji dajfa għandhom problemi bi stat ta' dritt, bi regolament u bl-istituzzjonijiet. U 60% tal-adulti fl-Albanija jixtiequ jitilqu mill pajjiżhom u u dana għandu jħassibna bil-problemi li diġa għanna fl-Europa u fl-istess ħin il macedonia ta' fuq kellhom referendum biex ibidlu l-isem. Iva dana narfuh, dan huwa pożittiv, però din ix-xewqa li aħna nespandu l-frontieri tal-Unjoni Ewropea x'jista' Eh, eh, tista tkun eh, kif tista tkun ħaġa pragmatika di u biex wara kollox ikunu rridu nappoġġawhom dawn il-pajjiżi fil medja ta' żmien it-twil. Ġonza, grazzi. President. Komissarju, Signore. <clears throat> L-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea verament batew wara dawn id-deċiżjonijiet reċenti jider li Franza l-interessi ta' Franza huma aktar importanti minn dawk tal-Unjoni kollha kemm Il-Maċedonja ta' fuq jissodisfaw e, e, il-kriteri kollha u l-ċittadini tal-Maċedonja jafu u jinnaħseb li l-Unjoni Ewropea diġà impenjat ruha. U dina bla dubju miex ħaġa tajba għall-Unjoni Ewropea kollha kemm u miex ħaġa tajba laqas reġun kollu kemmu il-Maċedonja ta' fuq. Fetħet triq lejn il-NATO eh, għamlet ħafna biex tersa lejn din is-sitwazzjoni ta' suċċess. Forsi aħna nafu illi eh, bżon imbidlu moħna. Is-Sinjora von der Leyen kienet eh, a favur imma naturalment il-kummissarju ta' Franza ma ġiex aċċettat u forsi dan huwa dak li ġara. Nikolaw. Il-popolazzjonijiet tal-Balkani għandhom eh, ħafna motivazzjonijiet hemm kompetizzjoni tal-imperialisti, il-tibdil fil-frontieri, il u issa il riformi kapitalistike. E, aħna rajna illi l-ebda adeżjoni mal-Unjoni Ewropea u mannato ma tmur vantaġġ tal-popolazzjonijiet u dan għax imwaqqaf minn monopolji kbar. Dan naraw ukoll fuq il-fatt li Franza u toħrajn edin jopponu hemm ġlieda biex biex nindaħlu u fil-kwistjoni tal macedonia ta' fuq u fil-reġun kollha kemmi. Għal daqstant il- il-battibek fl-Unjoni qed juri propju da. Aħna rajna xġara fil-każ tal-ftehim ta' Prespa l-Ewropa kollha ma, ma tistax teħx fil-paċi, pero barra mill-Unjoni Ewropea, barra minn NATO, barra mill-imperializmu u, u, u l-ekonomija hija propju fidejn dawn il monopoli Dear colleagues, there is no need to repeat. Kollegi Sibelius, Kubelius, memx għalfejn irrepetu il-deċizjoni tal konsil kienet zbaljata. U unittama illi e, fil-futur il-politika titbiddel. Memx għalfejn anki nirrepetu kem sar u kem kienem riformi specialment minn dawn iż-żewġ pajjiżi u kemm qed nittraduhom aħna. E, hemm bżonn niddiskutu illum ħaġa sempliċi. Dak li jrid jitbiddel min-naħa tagħna tal-Unjoni Ewropea biex biex il-proċess ta' adeżjoni ma, ma jiġix e, imwaħħal min-naħa ta' stat membru wieħed. Allora qabel ma nbidlu riformi tal-adeżjoni kull ma rridu irridu noħolqu tradizzjoni irridu nitolbu lil dan il-pajis biex jiġi hawnhekk fil-Parlament u jispjega għaliex jivvota kontra l-adeżjoni. U forsi f'dan il-mod inkunu nistaw namlu nistaw nejnu dawn il-pajizi biex nelbu rezistenza tagħhom. Illum għanna inkunu mħasbin mhux biss għaliex ma nistawx eh, niftħu l-bibin għal-Albanija u l arbanija ta', ta, ta fuq, imma nistaw anki nejnu li Franza biex teleb dan l-izbal li għamlet. Is-sur xider għal-minuta. Grazzi, President. Kif qal il-Komissarju Hahn, din id-deċiżjoni tal-Kunsill eh, Ewropew huwa żball kbir u għandhom responsabilta' ta', ta dan u għafidejn il-President ta' Franza u rizultati riżultati ta' dan hija li rridu kolla nerfa' fuq spallejna kollha kemm aħna fl europa U importanti li aħna e, e, inwet u l-wedit li aħna għamilna. U kien hemm reformi kbar fil-żewġ pajjiżi u anki il-problema tal-ismijiet tal-isem tal-pajis u anki tal-fat eh, tal-ġirin taħħom u nittamaw li kunsil se jeleb dan l-izbal u naturalment rrit ikon anki kontatti rib bilaterali ma, zaw, ma dawn iż-żewġ pajjiżi biex huma jifmu li dan kien żballu se ngħinuhom. Is-sur Pajt għal minuta. Grazzi. Il-Kunsill Ewropew għandu jagħmel deċiżjoni ġdida u strateġika x'dan kien żball li ma niftħux il-negozjati ta' adeżjoni mal-Maċedonja ta' fuq ta' u mal-Albanija. Il-perspettiva illi jidħlu fl-Unjoni Ewropea li jom kienet mutur eh, għal bidliet li saru f'dawn il-pajis. Il-Maċedonja ta' fuq eh, eh, aħna wednija li tajnijom li sentum possibilità li u d-din biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea, anki jekk dan l-aħħar il-pajizi iridu jimxu l-qoddim bir-riformi domestiċi għal neċessità tagħhom, però il-fatt eh, li kunem perspettiva tal-Unjoni Ewropea hija fija nifisa eh, molla. Eh, L-Unjoni Ewropea kella tiftaħ l-adesjoni ma' żewġ pajjiżi biex ikomplu riformi tagħhom biex jallinjaw ruħhom dejjem iktar mal-Unjoni Ewropea mal-politika tagħhom u biex ikonna eh, anki msieħba fi kwistjonijiet globali il dana eh, eh, il-fatt li aħna ma niftħux il-negozjati maħħom jista' jiftaħ tieqa għal forzi differenti, għal forzi oħrajn li mumiex l-Unjoni Ewropea. Is-Sinjora Hutasari. Arvoza puhemies, EU candidacy il-status ta' kandidati tal-Unjoni Ewropea għandha tingħat biss lil dawk il pajizi li għandhom perspettiva realistika li jitħlu l-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq huma pajjiżi li għandhom ħafna kriminalità u korruzzjoni u stat ta' dritt problematiku. L-Unjoni Ewropea diġa kella biżejjed problemi ta' assorbiment tal-Romanija u l-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea li ma kienux laqas lesti u ma stess fl-2007 biex jidħlu. Aħna mannix natu speranzi eh, folos għal pajizi illi ma jwetqux il-kriteri ta' kandidatura. L-Unjoni Ewropea għandha tieqa għandha twaqqaf tieqaf milli tifrex tiftaħ il-frontieri tagħhom għallejn pajjiżi li mhumiex lesti. Sur Lagos għal minuta u nofs. Jiena naħseb illi l-ftehim bejn il-Maċedonja ta' fuq u l-Greċa kienet ħaġa eh, illi kien pass fejn ma kienx hemm bżonn ta' koraġġ politiku, kienet minoranza li iffurzaw eh, l-Grigi, kien hemm 80% illi ma riduħx dan il-ftehim. Eh, Il-Grigi talbu li jkun hemm referendum, però dan ġiri rifjutat mal-gvern Grek u kien il-gvern preċedenti. U anki u bekk il-popli tal-Balkani tal-Punent ma jistaw xifmu li ma jimx pajis Macedoni barra mill-Greċa. U dan rridu nifmuħ mod Hawnhekk fuq bin din il bicċa karta, fuq bicċa irħam, hemm miktub illi l-Maċedonja hija parti mill-Greċja. Jiena Grek u nista' naqra din u din hija iskrizzjoni fuq il fuq l-irħam illi ila teżisti 2000 sena. Għammin ma jistax jaqra din, ma l-Maċedonja hija grega. Grazzi ħafna, President. Spiraki, Komissar Han, kollegi, il-perspettiva Ewropea għal pajjiżi tal-Balkani tal punet għandha tibqa' miftuħa. U aħna u dan jista' jkollu effett ta' stabilità fuq ir-reġun u tista' tikkontribwixxi anke għal modernizzazzjoni ta' dawn il-pajjiżi u saħħaħ id-demokrazija tagħhom. Il-gvernijiet f'Tirana u Skopje m'għandhomx jaċċettaw kriteri differenti qabel ma jinbdew il-negozjati ta' adeżjoni. L-Albanija għanda taraf id-drittijiet tal-minoranza griga uh, u fil-Maċedonja ta' fuq aħna nappoġġaw il-perspettiva Ewropea. Il-ftejim bejn il-Greċja u l-Macedonia bidder l-isem tal-pajis u dan għandu eh, għandu għandu jiġi maruf fil-ftuħ ta' kapitoli. U dinja formulazzjoni li teżisti f'kull passaport ta' dan il-pajis. Stanishev, l-indeċizjoni tal-Konsil mill-ġimgħa li għaddit qed jibgħat messaġġ żbaljat lil persuni -per tal-Balkani tal-Punent u naturalment anke l dawn ta' żewġ pajjiżi. U l-iżballu għal l-Unjoni Ewropea ma nistawx nafdaw fiha. Tamel x'tamel, tamel kemm tamel sagrifiċċi jittraduk u dana għal opinjoni pubblika f'dawn il-pajjiżi huwa negattiv ħafna. l-influenza tal-Unjoni Ewropea minn naħa l-oħra bħala operatur globali eh, eh, sedbati waqt li aħna qed nistennew il-riformi Ewropej illi wiet il-President Macron oħrajn edin se jaraw il-vojt. Aħna ma nkunux Ewropej jekk ma nanna, jekk ma nirrispettawx l-impenji tagħna u nżommu pajjiżi ostaġġi għal interessi politiċi nazzjonali irridu nibdew insewu il-ħsara li saret il-ġimgħa li għaddit u nibdew minn għada. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Ximeċka. Grazzi ħafna bżonn li ngħid li naqbel mal-Kummissarju ma' bosta kollegi li ngħidu li nqas deċiżjoni fil-Kunsill tal-ġimgħa li għaddit kien żball oħxon strateġiku u issa l-problema hija l-kredibilità Ewropea madwar id-dinja eh, issa ġiet eh, perikolata għax naraw l-ordni u naraw illi aħna minflok x'għamilna ċaħadna r-regoli stess tagħna stess li aħna wara kollox ħlaqnihom għall Balkani tal-Punent ta' bażi ta' kundizzjonijiet, valutazzjoni ċar, trasparenti, nistgħu jkollna diskussjoni fuq it-titjib, imma nistgħux nbiddlu r regoli hekk kif ġiġi u għalhekk il-konsekwenzi diġà nħossuhom illum bil-kriżi politika f'Maċedonja Tramuntana kif ukoll fl-Albanija u għalhekk jiena nissimpatizza ma' xi taħsib fuq l-istat ta' dritt minħabba l-Ungerija ma din ma tridx tkun skuża illi nwafqu it-tkabbir, anzi suppost tkun imbottatura biex insaħħu eh, l-integrazzjoni ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi. L-Onorevoli Bardella, għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Għana tindiskutu l-possibilità illum li l-Albanija tinkludi ruħa fl-Unjoni Ewropea u għaliex nixtiequ inkludu pajjiż illi diġà eh, mhux fil-patti bid-dritt parti għax ġa l-Albaniżi qegħdin fil-Franza u diġà jibbenefikaw mill-Unjoni Ewropea diġà għandna il-mafja skolla illi jgħaddu mit-traqat tagħna u diġà kien hemm każijiet ta' fraudolenti f'pajjiżi u għalhekk lek aħna ngħidulhom ejja idħlu l arbija se jkollna biss l-anarkija diġà Franza tħossha hekk. U meta l popli kollha tal-Unjoni Ewropea jesprimu r-rieda illi ħarsu l-mod ta' ħajja tagħhom, l-entità tagħhom, għaliex nipproponu eh, pajjiż illi għandu valuri imbjat ħafna u wara kollox huwa protett minn Erdogan u l-Musulmani u naraw ir riżultat anki fl-elezzjonijiet Ewropej u għax inkom ma tixtiqux illi twafqu limiti fuq il-finanzi fuq il-frontieri tagħna u dan it-tkabbir mingħajr koerenza illi huwa biss ta' xkil waqt illi eh, pajjiżi oħra eh, jibbenefikaw grazzi għall globalizzazzjoni. Grazzi. There's a blue card request. Hemm talba ta' blue card min-naħa ta' Flego Valta. Taċċetta l-mistoqsija? Grazzi ħafna, President. Mikrofonu jekk jogħġbok. Minix sen saqsi l-kollega l-aħħar derba li mar Tirana jew Skopje, sen saqsih xi ħaġa oħra, illum din iddiskutu sitwazzjoni assurda pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jixtiequ jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u dawk li qegħdin ġewwa jixtiequ morru barra. E, ġifieri għandna bżonn intemmu din is-sitwazzjoni nwaffquha meta wieħed tiwet xi ħaġa lil xi ħadd, ovvjament il-persuna l-oħra tistenna r-rispett tal-wed għax darb'oħra mbagħad ma jkollhomx iktar fiduċja ma jafdawx. Dan huwa żball storiku żgur mhux forsi qegħdin nilagħbu bil-paċi u għalhekk insaqsik. Hemm xi mod ta' ħajja oħra li jista' jkollhom dawn in-nies mhux bħalna li aħna membri tal-Unjoni Ewropea għandek 30 sekonda replika jekk jogħġbok. Grazzi ħafna su President Esis kollegi. Jiena elett biex niddefendi l-interessi tal-Franċiżi f'Franza, u tħassib tiegħi huwa l-benessri tal-poplu tiegħi u jintkom tippreferixxu l-interess tal-oħrajn qabel ma tippreferixxu tagħna stess. U l-poplu Ewropej illum esprimew ruħhom maġġoranza kbira fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej u llum il-popli Ewropej jixtiequ l-identità, s-sovranità tagħhom il-protezzjoni tad-demokrazija u dan it-tkabbir bla tmiem hija l-kompetitività imposta fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u l ġirja lejn eh, min jaħseb rasu. Radaċowski. Issa, l-Onorevoli Radaċowski. Għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Meta applikajt għal diskors ta' minuta ma ħsibx illi l-Maċedonja ta' Tramuntana u l-Albanija se jaqalaw daqqa ta' ħarta bħal din mill-Unjoni Ewropea u l-negozjati ta' sħubija ma jinfetħux. Is-sitwazzjoni ġiet ikkawżata minn dawk li għandhom rwol kbir fl-Unjoni Ewropea, dawk li jridu jċidu fuq kulħadd u fuq kollox L-ewwel għadna bifors l banjat tissieħeb fin-NATO biex jistgħu jagħmlu l-lob tal-gwerer tagħhom mbagħad sforzajna lil Maċedonja biex tinbidel eh, tinbidlu l-isem. U issa x'għamilna? Ħallejnihom waħedhom. U issa issa se ngħidulhom biex biex hekk ikollhom is-soqfa ta' djar tagħhom ċatti biex hekk l elikotter Amerikan ikun jistgħu jillandjaw u mbagħad niftħu il-negozjati intkom iddaħlu eh, miljuni ta' nies mill-Afganistan sal-Libja. L-Unjoni Ewropea għandkom problema kbira biex taċċettaw inqas minn eh, żewġ miljuni eh, tal-poplu Slav u insara tal-Maċedonja ta' Tramontana. Intom titrattawhom bħala kieku ċittadini ta' tieni klassi forsi minħabba traditturi u l-Quislings li għandna hawnhekk dawk illi issa saru stupidi u meta fil-pensijiet tal-ġaketta tagħhom m'għandhomx il-bandira eh, ta' pajjiżhom imma tal-Unjoni Ewropea. One minute. L-Onorevoli Reslu għal-minuta. Grazzi ħafna. Il-politika ta' tkabbir hija waħda l-iktar kellha suċċessi fl-Unjoni Ewropea għax għaqdet l-Unjoni Ewropea ġabet magħha l-istabilta u l-iżvilupp kbira tal-Ewropa. U għalhekk ma nistawx naċċettaw illi nimblokkaw il-bidu tan-negozjati tas-subija, speċjalment minħabba li kien hemm rakkomandazzjoni pożittiva min tal-Kummissjoni għabbażi ta' indikaturi oġġettivi u riformi. L-istati membri illi jixtiequ jsiru membri, anzi stati li jixtiequ isiru sat membri huma valutati skont ir-riżultati tagħhom mhux ma jiddependux mill-ambjent politiku xi stat membru jew ieħor anki jekk eh, dawn huma fost l-ikbar fl-Unjoni Ewropea dan l-isbal oħxon strateġiku politiku se jsaħħaħ naturi globali oħra fir-reġjun u din ir-nuqqas ta' responsabbilta wkoll se tiddubita mill-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk is-summit ta' Zagreb f'Mejju tas-sena d-dieħla se jkun opportunità biex tiffokaw fuq dan il-qasam u biex niffissaw skadenza ċara. Onorevoli Fajon għal minuta, grazzi ħafna President. Eżis kollegi, iż-żazax, iż-żazax fil- balkani tal-Punent m'għandhomx iktar tama ma jafdawx fina ma jemnunix u għalhekk għandhom raġun. fakkar il-klim tal-President Macron fil-ħarifa meta qal lil Maċedonja tat Tramuntana qabel ir referendum fuq il frame ta' Prespa aħna noddu fuqkom u għalek dan huwa l-istess President Macron il-persuna li Jiena nixtieq insaqsija jekk se jerfax ir-responsabbiltà l-istabilità fir-reġjun għal dawn l-elezzjoni immedjati fil-Maċedonja. Dawn huma kollha wedijiet battala. Dak biss li qegħdin naraw fl-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq it-tkabbir u ovvjament dawn qed jattakkaw eh, iċ-ċittadini ta' dawn iż-żewġ pajjiżi għaddew għaxar snin minn meta Il-Kummissjoni Ewropea wedet lil maċedonja tat Tramuntana l-ewwel darba li tista' ssir membru tal-Unjoni Ewropea u jiena jiddispeċini ħafna tas-soqqa rokaza li għandi bżonn ngħidulhom skużi li dawn ċittadini tal-Balkan tal-Punent għandna bżonn nerfgħu responsabilità u niddiskutu kif se niddeċidu fuq it-tkabbir fil-futur. Għandna bżonn insewwu l-żbalji tagħna minn għada. Tu u jamlu l-ek mistoqsija taċċetta? Għetin sekunda. Jena naqbel ma ħafna minn dik li qalet il-Sinjora Fajjon, imma jien nixtieq insaqsi għaliex m'hemmx istess kredibilità u l-appoġġat l-aċċeżjoni għal ċengi meta l-Kommissjoni ġa tat l